Għarfu, xorta waħda jgħda ma kienx il-kas. Issa l-President Tlup mitlub jagħmel stqarrija jiena stess mela aħna mestqarrija fuq l-tsunami tal-Ġappun u d-diżastru ta' Fukushima. Nasab wara mbagħad ser ikun hemm dibattitu u round ta' interventi minn kellima tal-gruppi politiċi. Sena ilu 11 ta' Marzu 2011 Ġappun intlaqat minn diżastru triplu l-ewwel terremot enormi disa fuq l-iskala Richter li laqat il-Ġappun, imbagħad mowġa tsunami ta' 20 metru għoli fuq eh, parti mill-kosta tal-Ġappun, imbagħad waħda minn tliet reatturi eh, splodow kien wieħed mill-lar diżastri naturali wara Chernobyl. Illum qegħdin niftakru fil-Parlament Ewropew it-19,000 persuna li mietu eluf li mitu tilfu, kienem oħrajn li tilfu l-familjari tagħhom rabi iktar minn 40.000 persuna kellhom jitilqu mill-lokalità tagħhom minħabba r-radjazzjoni u tilfu l-kapaċità li f'xi darba forsi jmorru lura. Kien hemm reazzjoni sħiħa mill-popolazzjoni Ġappuniża l din il-traġedja tripla u din laqtet inna qalbna. Rajna l-kuraġġ kbir li feċ mid-dizastru ta' Fukushima kien hemm dawk li marru fir-reattur sugraw ħajjithom għal tajjeb tal-ċittadini tagħhom biex jivitaw li lar seħ. U dawn żammejnihom f'qalbna l-kuraġġ tagħhom. Row li kienu ħawtila li jaħdmu minnu fih li jirġixxu mill-ewwel u impressjonawna u rajna dibattitu madwar id-dinja fuq il-futur tal- Eh, tal-enerġija nukleari. Sinjuri, fil-Parlament Ewropew kull wieħed u waħda minna rrid jitkellem mal-kuxjenza tiegħu jara kif ħajdeċidi hu jew hija fuq l-enerġija nukleari hija kwistjoni kontroversjali ħafna iżda t-taħlita tal-enerġija għal forniment tal-enerġija minn ejjun differenti tal-enerġija jisuġ importanti ħafna u dan jinkludi li niddeċidu favur jew kontra l-enerġija nukleari. sta għalihom fl-ambitu tal-gvernijiet nazzjonali li jiddeċidu iżda tajjeb li jkollna dibattitu fuq il-livell tal-Parlament Ewropew fuq dan. Aħna kollha interdipendenti mal-pajjiżi oħrajn għaliex kull ħaġa li sef pajjiż jista' jkollha effett fuq il-ħajja ta' pajjiżi oħrajn, ta' ċittadini f'pajjiżi oħrajn. 30% huma l-riżorsi nukleari li qed jintużaw fl-Unjoni Ewropea u din taffettwa lil kulħadd. Jekk nagħtu ħarsa lejn it-terremot u l-tsunami li seħ fil-Ġappun seħ l-ar traġedja. L-ar traġedja minn żmien Ċernobil, iżda ċernobil kien minħabba żball uman, mentri Fukushima ma set, xej ma seta jisir għax kienet diżastru naturali. U hija xi ħaġa li għandna nitalmu minnha hemm ħafna differenzi bejn dawk li huma favur nukleari nuklear u dawk li huma kontra, huwa ovvju. Iżda rridu nagħmlu l-almu tagħna biex li jkollna l-iktar gratoli ta' sikurezza fil-enerġija nukleari. Hemm ħafna nies li kellhom diskussjoni wara li seħ dan id-diżastru iżda aħna minna xi ħaġa tas-sew. Il-qajna l-isforzi tal-Kummissjoni f'dan il-qasam u l-isforzi li jamlu l-esperti tagħna wkoll li provaw li l-enerġija nukleari tkun aktar sigura. 130 impjant nukleari għaddew minn stress test u f'Ġunju imbagħad il-Kummissjoni ser ittina l-rapport ħari fuq dan it-testijiet li saru. Għaldaqstant? dawk ir-reaturi li ma ddewx mill-stress test irridu jintfgħu għal kollox. Mem l-ebda raġuni li jinbgħu jinżammu jaħdmu jekk ma jgħaddux mill-stress test. Dan m'għandux iseħħ ovvjament. Nixtieq nilqa ukoll ir-rapport fuq l-iskart tossiku nukleari li s-sena li għaddit adottajna l-ewwel darba. Hemm regoli vinkolanti l-ewwel darba madwar l-Ewropa u standards ta' sigurtà fir-rigward l-iskart nukleari fil-Kumitat għandna wkoll eh, rapport mill-MV fuq l-enerġija u rritu konna eh, frankar ta' 20% biex konna użu effiċenti aħjar madwar l-Ewropa. U naħseb li din tkun punt importanti jekk xinna niksbu dan lan. Hija huwa ambizzjuż ħafna iżda nistgħu nagħmlu dan sal-2020. Jiena naħseb li tassow kena eh, diqa enormi għal dak li seħ fil-ġappun kien hemm min ħallas qares bħajtu b'din traġedja hemm min huwa favuru min huwa kontra nukleari iżda naħseb li naqblu l li għandna jkollna l-iktar gratoli ta' sikurezza nukleari. Naħseb li fil-Parlament Ewropew Issa rridu nieħdu miżuri speċifiċi kien hemm oħrajn li diġà tieħdu iżda naħseb li nistgħu nibqgħu nimxu l qoddim fuq dan li għamilna. Naħseb li twissija li kellna minn Fukushima kienet ċara biżejjed. Mhux kollox li nagħmlu huwa xi ħaġa irresponsabbli, l irid attenti. Mela, issa jibda id-dibattitu fuq il-kommenti tal-President tal-Parlament ta' Orvaw, il-Sur Odi, għal PPE għal erba minuti. Grazie ħafna, President, Vice President tal-Kummissjoni, kollegi, il-bira fil-7 Esquart, ħin ta' Strasburgu, il-poplu tal-Ġappun waqfu biex jiftakru f'dawk li mietu fl-inċidenti nukleari Fukushima. Sena qabel, sena ilu, il, anzi sena ilu, il-terremot wassal għal nuqqas ta' elettriku eh, fl-impjant nukleari illi wara wassal għal problemi f'dan l-impjanta u uh, l-istess għamel it-tsunami uh, mitu eluf ta' nies u kena dan il-dizastru uh, nukleari gravi. President, nixtieq nirringrazzjak tal-inizjattiva tiegħek. Aħna natu tribut lill-gvern tal-Ġapun, il poplu eh, il-poplu tal-Ġapun u l-vittmi. Dan id-diżastru wassar għal dibattitu politiku kif qed inti eh, bl-opinjonijiet eh, opinjonijiet mill-pubbliku fejn intalbu anka li jintal u jinalqu l-impjanti nukleari. Dawk il qegħdin jiġu mibnija palissa huma ħafna aħjar minn dawk illi qegħdin jingħalqu. Hemm ħafna diżastri fid-dinja rridu niftakru biss eh, fil-terremot kbir f'Haiti u f'diżastri oħra anka f'impjanti ta' żejt. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju li wara id-diżastru tal-11 ta' Marzu fil-Kunsil tal-24 ta' Marzu e, e, fil-Kunsil intala biex isiru dawn l-stress test fuq l-impjanti nukleari u l komissjoni anka ġiet mitluba tagħmel reviżjoni tal-evalwazzjoni ta' sikurezza tal-2009 dan ix-xogħol issa sar u aħna qegħdin nistennew ir-rapporti, ir-riżultati tal-peer review li ħajsir f'Ġunju din is-sena il-PP tixtieq tara titjib fil-standards ta' sikurezza U iċ-ċittadini Ewropej iridu jkunu assikurati li għandhom l-aqwa standards ta' sikurezza. Aħna nafu li dawn l-standards qegħdin jiżviluppaw bekk kif ikun hemm riċerka ġdida xjentifika. Irid ikun hemm anka governanza aħjar, anka l-autoritajiet eh, ta' monitora ċirtu kunem aktar trasparenza. Trasparenza trid tkun waħda totali. L-autoritajiet iridu jagħmlu rapporti eh, eh, jipublikaw il-rapporti tagħhom u il-pubbliku għandu jkun informat irridu wkoll nagħmlu reviżjoni tal-kriterji għall-għażla tal-siti ta' fejn isiru dawn impjanti nukleari. Irridu ntejbu wkoll il-miżuri illi għanna biex niprevjenu nitrattaw situazzjonijiet ta' emerġenza. Sitt punt, ir-responsabilta ta' l-operaturi. L-ispejjeż, anka l-ispejjeż ta' riski għandhom jiġu kollha koperti minn kapital biżejjed jew minn assikurazzjoni. Punt ieħor li tiġa semmejt il-di kommissjonar il-riċerka, progress eh, xjentifiku u eh, Nishtiq nirringrazzja anka l-Komissjoni tal-li tawlet il-riċerka atomika l-sentejn oħra. Rridu nsolvu l-problemi marbuta mal-enerġija, nsolvu l-problema marbuta mal-bidla fil-klima nishtiq nżommu l-standard of living illi għandna ma ma nistawx nagħmlu hekk jekk aħna ma ntejbux il-ġestjoni tal-impjanti nukleari speċjalment fil-rigwar tas-sikurezza tagħhom. Grazzi l surrodi issa fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi il-Sinjura l-Onorevol Uskok. Tlet minuti. Grazzi ħafna. niftakru f'dan il-katastrofi eh, enormi. Eh, dawn it-tipi ta' katastrofi ma nistawx ninsawhom. Għanna krizi toħra pero għoddimna u il-medja dejjem iduru fuq affarijiet differenti u għatajja palek li issa aħna fil-Parlament Ewropew edin eh, niftakru f'din il-katastrofi ta' Fukushima. Dak li seħħa s-sena l-oħra fil-11 ta' Marzu kienet katastrofi li ftit kienu jimmaġinawa. Terremot, umbat tsunami, umbat din il-reazzjoni nukleari li eh, waslu għal mow ta' 19.000 ruħ u 350 elf ruħ oħra li spiċċaw bla dar. Il-belt zaħra ta' Okedo il edha naħata fuq ta' ma ġiet meqruda kompletament u ħafna mill-nis li kienu jgħixu għammetu. Dawn iż-żoni issa wieħed ma jistax jgħix aktar fihom u eh, dawn il-persuni sa' qegħdin jgħixu postijiet oħra. Il-belt però għadha hemm emmek fil-moħ tal-popli fil-, eh, però Pero aktar ma jaddi iż-żmien anka din ir-rabta, anka din il-network, anka dawn il, dan il-mod ta' kif qed niftakru f'din il-belt qed jispiċċa bil-mod. Fukushima ma kienx biss traċedja umana imma waslet ukoll għal diskussjoni importanti fuq il-nukleari bħala forma ta' enerġija u l-lezzjoni li rridu nitalmu hija waħda sempliċi, sempliċi ma diffiċli fl-istess ħin. Il-ġejni tagħna mhuwiex marbut, m'għandux ikun marbut man nukleari, anke jekk it-teknoloġija eh, marbuta ma' nukleari E, issa hija disponibbli u ħatkun disponibbli anka fil-ġejjini. Imma huwa veru e, illi l-istati membri sew jiddeċidu li jibnu daw l-impjanti nukleari ma din hija xi ħaġa li m'għandniex nirrikorru għalija, m'għandniex niddependu fuqha ħafna drabi u e- e- e- l-impjanti nukleari umu ħafna, hemm ħafna spejjeż marbuta magħhom ħafna aktar mill-sorsi rinnovabbli tal-enerġija. Ir-responsabilta politika, l-għażla politika għanda tkun eh, marbuta mal-fat li aħna fl-Europa eh, nafu illi eh, il-ġejjieni tal-enerġija fl-Europa għanda tkun marbuta mal-renovabli. Hija sfida kbira. U nafu li għad baqa jiġi sviluppat fil-renovabli din inqisuha bħala xi ħaġa li għadha mhijiex żviluppata biżejjed. Irridu nifaċċaw dan ix-xogħol li għandna qudiemna, nagħmlu aktar riċerka, jkollna aktar żvilupp tal-infrastruttura u Bekk inkunu nistgħu nżidu daw is-sorsi ta' enerġija permezz tal-kooperazzjoni bejn is-suq u l-soċjetajiet għanna din diskussjoni biex aħna niftakru fil-vittmi ta' Fukushima. Imma anka nistgħu nużaw dan bħala impetus għal ġejjieni u il-kellima staġit misidna biex tala id-diskors tagħha. Grazzi ħafna. Mela, għal-liberali, l-onorevoli għanda żewġ minuti biex titkellem. Taħdem. Grazzi, President. Fisem il-grupp ta' l-għalda jena nishtiq nuri solidarieta tagħna mal-vitmi tal-dizastru nukleari u naturali li sar Fukushima f'Ġappun sena ilu. L-Unjoni Ewropea għanda tati lil ġappun u l dan ir-reġun ta' dizastru lajnuna finanzjarja teknika u appoċ l-appoġġ kollu tagħhom. Ir-risposta politika tal-Unjoni kienet waħda sodisfaċenti kien importanti ħafna illi aħna ma ħadniex deċiżjonijiet drammatiċi li jkollhom impatt drammatiku eh, minħabba dak li seħħa dakinhar. Il-Kummissjoni ipproponiet u anka qablet u koordinat fuq eh, l-istress test eh, fuq livell Eh, volontari li aħna ħassejna li kienet xi ħaġa tajba, aħna ħerqanin li naraw dan ir-rapport issa li ħajjiġi ippreżentat fil-Kunsill ta' Ġunju ta' din is-sena u aħna fiduċjużi li ħajn jittieħdu l-passi neċessarji biex nsikuraw illi l-impjanti tagħna huma sikuri u kapaċi jirreżistu anka attakki terroristiċi. Pero narfu u kol illi Eh, ma jistax ikun dinja li hija nieqsa kompletament mir-riskju. Il-mistoqsija hija x'inhu l-ġejjini tal-enerġija nukleari fl-Ewropa. U hawnhekk m'għandix risposta komuni għalissa m'għandniex eh, l-istess realtajiet, l-istess opinjonijiet fl-Unjoni Ewropea fir rigward tal-enerġija nukleari bħala it-taħlita tal-enerġija u għalhekk għalissa ma jistax ikonna din risposta komuni ħlief dik li tifoka fuq il-sikurezza fin-nukleari, id-diżastru fil-Ġappun u rina riskju eh, li aħna konna nafu bih xorta waħda. E, xi ħaġa oħra huwa s-suq tal-enerġija na naħdmu fuq dan biex inkunu nistgħu anke ninvestu e, f'sorsi tal-enerġija rinnovabbli li wieħed jista' jserraħ fuqhom li wieħed jkun jiflaħ iħallasom. U anka eh, dawk li qegħdin jaċċettaw l-użu tal-enerġija nukleari fit-taħlita tal-enerġija li jħarsu lejn sorsi oħra tal-enerġija fil-ġejjini. Grazzi ħafna għal ħodor isin l-Onorevoli Harms. Grazzi ħafna, President. Grazzi lill kollegi Tali tajtuna din l-opportunità biex nerġaw nħarsu l-ura lejn dak li seħ sena l-oħra fil-Ġappun huwa xi ħaġa impressjonanti eh, li wieħed iħares lejla avvenimenti eh, li qed isiru madwar id-dinja, kemm huwa sinjal ċar eh, li qegħdin nibatu wara dak li seħħ fil-Ġapun. Il-koll aħna id-dispjaċuti, konna dispjaċuti u dispjaċuti fuq dak li seħ fil-Ġappun. Issa sena wara naħseb illi u importanti għanna responsabilta il-inħalsu anka lejn il-ġejjien il-bira jina kelli eh, vizitaturi mill-Ġapun ġew fi Bruxelles Kien hemm delegazzjoni li anka marret Fukushima u eh, rappreżentant kien anka eh, minnhom kien gvernatur ta' din ir-reġjun il-delegazzjoni il fil-fat batet appelli, sinjali b'saħħithom lejn l-Ewropej għalunna biex ma ninsawx il-lezzjonijiet illi tallimna il-poplu fil-reġjun ta' Fukushima kienu jafu l-edin u jafu l-edin f'sitwazzjoni perikoluża mandomx l-impressjoni fil-verità li l-gvern ġaponiż għal miżuri neċessarji biex iħarissom minħabba li l-valuri l-limitu tal-valuri fil-żona ta' Fukushima issa eh, ġew eh, molija aktar li huma qegħdin fuq livelli għoljin ħafna. U, u dan anka fiż zoni eh, rip l-impjant. Iġifiri fil-reġjun ta' Fukushima zieda tal-kanċer u ta' mart ieħor u eh, anka huwa mistenni li dan ikompli jizdiet anka fis-snin illi ġejjin. U hawnhekk m'għandniex indawru wiċċna il-WHO għanda tintervjeni f'sitwazzjonijiet eh, bħal dawn biex eh, ġor responsabilta taħħa u ma jħallux biss eh, kollox fidejn l-Aġenzija Atomika. Il l-IAEA għanda ġorri responsabilta taħħa. Dawn qegħdin eh, jgħidu illi eh, palissa l-affarijiet qegħdin taħt kontroll fiż-żona ta' Fukushima ma' xentisti mhumiex qegħdin jaqblu eh, fuq ħafna affarijiet. Għatem ħafna elementi li ma mhumiex qegħdin f'livelli stabbli u jista' jkun hemm anka um, aktar problemi u iktar impatt. Din aġenzija tixtieq li eh, tibqa' tintuża l-enerġija nukleari. Dak eh, illi qegħdin naraw aħna però min-naħa eh, tal-popolazzjoni huwa sejħa għal eh, task force biex eh, il-ħajjiet ikunu mħarsa. U l-akbar kritika ġeja minn uh, mill-fatt li mhux qed jiġu applikati l stress test. E, Fil-fatt l-impjanti qegħdin uh, jaħdmu l inġiniera stess uh, ġejjin mill-villaġġ atomiku għaluli illi jekk l-istress test kiku saru l-istress test sena qabel Fukushima, iġifiri, allura kieku probabilment eh, Fukushima eh, xorta kienet se taddi minnhom dawn l-istress test, kollox kien ħajkun eh, kien ħajaddi mit-testijiet. Għalhekk dawn it-testijiet huma dubjużi għandu jkollna aktar testijiet ta' sikurezza. U Jiena ninkwita ħafna meta eh, naħseb illi eh, il-stress tests eh, jistaw isiru fuq impjanti u daw jaddu mit-test mill-istress test ma xorta waħda jista' jkun hemm dizastri f'dawn l-impjanti li jkunu sarilhom il istress Grazzi li sinjura Harms. Fissem il-konservativi l vekari ma' zoċ minuti. President, nishtiq l-għennet. Nishtiq nibda billi nati l-kondoljanzi tijaj u l-unuri solidarieta tijaj ma dawk il-ġu għafetwati mid-dizastru ta' Fukushima sena l-oħra ħafna minn dawk li ġew evakwati ġimgħat wara id-diżastru xorta waħda ma jiċċuqux imorru lura fil-bliet tagħhom minħabba radjazzjoni fejn eh, din ġiet imkejla 25 aktar olja eh, milli suppost. Dawn l-avvenimenti u l-impatt terremot u tsunami fuq l-impjanti nukleari Wallow din dan il-profil ta' sigurtà tal-nukleari u għamed din il-kussjoni dwar il-ħtieġa tal-enerġija nukleari. Aħna dak li seħħ Fukushima ħadnih bis-serjetà ħafna. Il-sigurtà eh, fin-nukleari hija xi ħaġa ta' priorità orja għalina hemm lezzjonijiet kemm għall-gvernijiet u kemm għall-industrija ta' kif aħna għandna inkomplu intejbu kemm l-impjanti eżistenti kif ukoll dawk li qegħdin jinbnew. Wara dak li seħħ Fukushima l-istress test u l-investigazzjonijiet iridu jkunu b'saħħithom u iridu jkunu bażati fuq evidenza biex nitalmu nitalmu minnhom. Iridu niftakru li l-inċident ta' Fukushima minħabba daw l-inċidenti naturali, fil-fat wera li żewġ affarijiet seħħaw f'daqqa, diżastru naturali u dak umani ġviri, il-tsunami illi eh, kella dak l-impatt. U għawnek rajna u koll risposta tal- tal autoritajiet dawn din it-tip ta' risposta għall-emerġenzi għandha tiġi reviżjonata u għandha tkun waħda speċifika. Aħna e, fil-fatt nixqu nuru natu tfir tagħna lill-awtoritajiet e, e illi u row kuraġġ kbira għalkemm l-affarijiet setgħu saru b'mod differenti il-reazzjoni kienet u għanda dejjem tkun ibbażata fuq il-fatti, għanda tkun proporzjonata bħalissa l-Komissjoni qed tħares lejn qafas legali u aħna nħeġġuhom biex iqisu il-lezzjonijiet kollha ta' Fukushima u ta' eh, l-stress test għax il leġislazzjoni li tkun imħaffa żejjed jista' jkollha ehm, impatt negattiv kemm għal sigurtà fl-enerġija u għal sigurtà fl-sikurezza fl-enerġija. Rridu naħdmu fl-imkien biex nkomplu intejpju sikurezza kemm tal-impjanti eżistenti u dawk tal-ġejjini wara kollox is-sikurezza nuklearija waħda ta' importanza kbira għandha tkun fuq net tal-aġenda tagħna. Grazzi ħafna. Di konfederali frazzjoni Vereinigten link hat Grazzi ħafna. Karim. Il-Grupp Konfederali tal ċelluk Mirnija, Battijas. X'sena ilu aħna rajna fejkinem terremot u mbagħad tsunami. U mbagħad kien hemm diżastru nukleari kbir ħafna. Aħna qed nuru simpatija tagħna ma' l luf ta' vittmi li kien hemm. Imma lezzjoni xtu għet jitgħallem. għanna nitalmu minn dawn tip ta' dizastru nazjonali eh, naturali, li għandhom xasmu mal-nukleari għanna niprovaw nevitaw li kunem da tip ta' incident sena wara Fukushima mill-lider l-lezzjoni għadna ma, ma tal-imniex u għadna għad nibnu l-impjanti nukleari. Sena wara Fukushima aħna għadna għad nipjanaw, nizzinjaw eh, impjanti nukleari ġodda. Għandu ikon nżommu f'moħħana ġdara Fukushima u f'Nagasaki u anki f'Ċernobil. Għal dawn ir-raġunijiet kollha aħna qed niftħu dibattitu Ehm, mil ġdijt li għatma misna għalana. Dejjem misna konna nid debattu fuq il-kwestjoni tal-enerġija nukleari. Ftit snin ilu, il ġappuniżi ħassew li huwa assolutament essenzjali, missa ma jredwiex. Jafu li l-prezz ta' ħajja mandiċ, eh, prezz ħajja mandiġ valur li oli bizzejiet hija politika arroganti li għan nkompu aħna. Aħna fl-Europa għanna maġġoranza tal-opinjoni pubblika kontra eh, l-enerġija nukleari, ma mill-lider ah, xejn ma qed jitbiddel. Issa għanna 320.000 refugjat minn dik iż-żona affettwata. U minn daw ħafna ma jistawx imorru lura fil-raħal tagħhom jew fil-belt tagħhom. Hija żona li għadha perikoluża ħafna il-post huwa kontaminat, djar, ilma, l-art, u ma tistax iżżur Fukushima kif tista' iżżur eh, postijiet oħra, per eh, xi tempju antik Rumani u xi ħaġek. Din hija rovina tas-civilizzazzjoni tagħna. ġitaġis li tindaħlu teknoloġija verament perikoluża ċivilizazzjoni ċivilizzazzjoni tal-ġejjini u aħna naraw x'inhu riżultat li l-Ġappun u l-Ewropa eh, hemm ħafna ċittadini qed jippruvaw jistabbilixxu movimenti eh, kontra l-enerġija nukleari. Mem lebda m'hemmx enerġija nukleari li m'għandix perikolu. U mem lebda stress test li verament jista' jagħmel simulazzjoni ta' dak li ġara eżattament fil-Fukushima. Jiena naf li l-politika tal-enerġija xi ħaġa nazzjonali, imma dan kollu eh, il-sigurtà ta' ħajjit il-bniedem m'għandix frontieri. Grazzi ħafna, Sinjura Mattias. Il-grupp EFD ma applikax biex jitkellem imma għandek għandna Sur Speroni. Grazie, eh, President. il idea ta' Fukushima u ritna wara Chernobyl li qatt m'hemmx sikurezza totali tal-impjanti nukleari. Huwa minnu li l-każijiet huma differenti minn xulxin għaliex f'dak li għandu xieqsam ma' Chernobyl kien inċident feħdan l-impjant Fukushima il-kawżi kienu esterni. Terremot u tsunami ta' għawa li ma bħala fl-iktar għoljien eh, possibli meta mqablin ma l-istorja tal-pjaneta. Dan madana kollu xorta għandu jixħed dubi fuq is-sikurezza tal-enerġija nukleari. Jina mhux wieħed minn dawk li qed jgħid li minħabba l-inċidenti issa rridu noħorġu għal kollox mill-enerġija nukleari, jidher li pajjiżi hekk qed jagħmlu, iżda xorta waħda jrid ikun hemm riflessjoni dettaljata u din titisseħ bil-fors namluwa, nagħmluha, n nqisu bosta drabi jednija dan li l-kompetenzi xorta huma tal-istati nazzjonali iżda anke l-Parlament Ewropew rridu ikollu jgħid fuq dan ir-rigward. Jien nishtiq nagħlaq billi ngħid li nixtieq nofri l-solidarjetà tagħna u l-faraġ lil daw kollha li ntlaqtu minn din nistraġi, istraġi Grazzi. Kasperoni, für die Kommission erteile ich nun das Wort Frau Kommissarin Reding. Grazie, Flassius Peroni, sanaddu duar Kommissarju Reding. Onorevoli membri, għaddit sena minn dakin hemm dak id-deżastru naturali terribli fil-Ġappun wieħed mill lar incidenti li qatt kellna fil-istorja tal-enerġija nukleari ċivili. Dan l-anniversarju huwa okkażjoni għalina biex nagħtu l-kondoljanzi tagħna lil dawk li sofrew u nitalmu minn dak eh, u naraw x-lezzjonijiet tal-limna ħna u xamilna biex intejbu s-sigurezza nukleari qabel il-traġedja fi Fukushima, il-Komissjoni Ewropea bdiet proċess biex intejjeb il-sigurezza tal-enerġija nukleari, ibbażata fuq standards oli, l-ewwel pass importanti kien li tiġi adottati eh, l-sigurezza ta' enerġija nukleari tal-2009 un fuq kol fl-2011 ħadna azzjoni u ħna nishtiq nirringrazzjaw l-Parlament Ewropew għal ruol kostruttiv li kella f'dawn iż-żewġ passi importanti. Wara l-inċident ta' Fukushima l-Kommissjoni eh, bdiet valutazzjoni tar-riskju u ta' sigurezza tal-impjanti nukleari kollha fl-Unjoni Ewropea. Din ħaġa li appoġġjata mill-Kunsell Ewropew u kif ukoll mill-Parlament Ewropew. Nkom tafu l-istress test eh, jum għaddejjin minn Ġunju tal-2011 huma bbażati fuq metodoloġija eh, tal-Unjoni Ewropea Komuni smajt bil- eh, B'attenzjoni dak li qalet signora Harms u jiena nagħti il-messaġġ tiegħi lill-kollega tiegħi Meringer. L-14 stati membri kollha li għandhom impjanti nukleari u l-Litwanja u koll qed neħħi l-impjant eh, l-impjant nukleari tagħha qed jipparteċipaw f'dan il-proċess volontarju u huma approvdew ukoll rapporti nazzjonali li issa qed jiġu eh, jistudjati mm, taf u koll pajizi ġirin aħna għanna eh, għanna u koll impen ma dawn il-metodologija l-Ukrajna u kol per esempio għati parċiċipaw. Rizultati dan il-peer reviews li huma parti essenzjali ta' dan il-proċess u sru nafuhom satmim l-April. L-aħħar rapport ħaj jiġi prezentat bil-kollega tiegħi Ottinger lill-Kunsill Ewropew fil-tmim Ġunju tal-2012 u talabni biex ngħidilkom li u ħajkun disponibbli biex ikun jista' jiddiskuti magħkom fil-Parlament l-istess maniera il riżultat tal-istress test eh, għandu jatina eh, vizjoni ġenerali ta' situazzjoni ta' sigurezza tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u ħajkun il-bażi għal proposti leġislativi jew mhux leġislativi li l-Kommissjoni ħad offri mm, ħatnidi biex tejjeb il-qafas ta' sigurezza nukleari. L-arja prinċipali huwa r-rekwiżiti tekniċi, il-governanza nukleari u Ehm, azzjoni ta' preparazzjoni ta' eh, u risposta. Testi ta' sigurta huma importanti ħafna. U hemm grupp fuq sigurezza eh, nukleari fl-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw daw. l-ewwel riżultati ta' dan il-gruppu il grupp ħajjiġu pubblikati fir-rapport ta' ħari tagħha f'Ġunju kollu. Dan ir-rapport ħajjiġi Eh, ħajkun għannes mar-rapport tal-Kommissjoni li ħajġi offrut l-Konsil u l-Parlament. Entkom tafu li L-implementazzjoni tal-rekomendazzjonijiet li jiġu li joħorġu minn rapporti huma responsabilità nazzjonali, ma kollu il-monitoraċ u il-mekanizmi ta' monitoraċ u rapportaċ eh, għandhom jizguraw li jkun hemm implementazzjoni ta' titjib ta' sigurezza. Il-fatt li r-riżultati ħajkunu pubbliċi għandu jiżgura li passi kollha jiġu maħuda biex jagħtu garanzija tal-aħjar sikurezza u sigurtà. Il-Kommissjoni ħassegwi mill-qrib kull żvilupp. Biex nagħlaq naħseb li huwa hemm bżonn li wieħed isaħħaħ il-kultura ta' sikurezza u l-azzjonijiet ta' biex nippreparaw fid-dinja kollha. L-istress test huwa ġa benchmark internazzjonali u mill-bidu stess il-Kommissjoni eh, daħlet fija u koll il pajzi ġirin biex ma tkunx waħeda meta eh, biex tavanza biex testendi il-level ta' kultura ta' sikurezza l-lin mill-fronturi tagħna. Il-kooperazzjoni internazzjonali, speċjalment f'dak l fil-qafas tal-International eh, Atomic Agency Agency hija importanti u l-Kommissjoni ħat tagħmel kontribut biex taġġorna l-Konvenzjoni fuq is-sigurezza nukleari blan li tejjeb l-effikaċja tagħha u l-governanza u l-kapaċità ta' nfurzar. Grazzi ħafna. Viċi President. Malek temmejna dan id-dibattitu li u għaddu għal-punt li jmiss u dibattitu konġunt fuq l-egwalinza bejn in-nisa u l-irġiel